sur ta' drittijiet tal-bniedem u il- eh, eh, fil-fat nibdewa billi eh, nitrataw il-sujġet tal-tatari tal-Krimea. U billi ninsabu lura ħafna mal-iskeda mux ser nkun qed naċċetta blue cards. Għalek, nibda minnu fih fuq dan id-dibattitu dwar il-tatari tal-Krimea billi nad il-kelma l-sur Rope għal minuta u nofs, palawħet mill-awturi ta' dan il-rapport. Grazzi, Signora President, Kommissarju, kollegi. Illum qed nitkellmu dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar it-Tatari tal-Krimea. Dan huwa li ċken sport nistgħu nagħmlu aħna biex ngħinu lil din il-minoranza etnika. M'għandix dubju li kulħadd hawnhekk f'dan il-Parlament jikkondanna l-annessjoni illegali tal-Krimea mar-Russja illi seħħet sentejn ilu l-okkupanti mhux biss okkupaw territorju iżda pruvaw jagħmlu Eh, tindif etniku il-Tatari tal-Krimea kienu propju fost l-ewel illi ġew akkużati bħala eh, kriminali. Fl-1944 l-Sovjetiċi ħabru illi it-Tatari kollha huma kriminali u ġew deportati bil-massa din il, eh, dan ir-reat ma ġiex ikkastigat minn ħadd u bħal donnu r-Russja qed terġa' tipprova tagħmel dawn it-tip ta' reati. It-Tatari tal-Krimea mill-ġdid qed jerġgħu jiġu eh, impinġija u prezentati bħala kriminali. Il-korp rappresentativ ġi projbit, it-Tatari qed jiġu eh, qed isir qed persekuzzjoni u għalhekk aħna qed nadottaw din ir-reżoluzzjoni illi tikkondanna lil dawn l-awtoritajiet Russi. Aħna nixtiequ nitkellmu favur id-drittijiet ta dan il-grupp etniku. Grazzi, nixtieq nkun iktar flessibbli, uh, pero ma nistax nkun iktar flessibbli fil-ħin u għalhekk ser nkun riġida ħafna. nadil kelma l-Honorable Koraw. Grazzi ħafna, Signora President. Id-deportazzjoni bil-massa ta' tatari tal-Krimea bdiet fl-1944 u involvit il-fuq minn 230,000 elf persuna. ħafna minnhom ma setawx jerġgħu lura lejn artom ħlif fi sninijiet 80. fis snin 80. U dan eh, u dawn fil-fat komplew ibbatu anka taħt il-tmexxija tal-Ukrajna u tal-Russja. Għadna nafu illi għatem hemm ċerta diskriminazzjonijiet kontra dan il-grupp etniku u għalhekk aħna li nitolbu huwa illi inwaqfu dan is-skiet illi jirrenja rigward is-suġġett ta' Tatari u nindirizzaw din il-kustjoni. Hija tassew tal-ħamir il witch illi l-Unjoni Ewropea ma taċ din il-problema. Nitlob illi ċerta fatti serji bħal dan it-tip jitqisu tal-juma, jiġifieri ksur ta' drittijiet tal-bniedem u l-elementi strateġiċi u politiċi oħrajn iridu jingħataw tin importanza. Grazzi l-Onorevoli Tenik għal minuta. Signora President, il-Krimea u situazzjoni tal-vant tal ukrajina um, ma triċ titħalla izolata. Hemm bżonn illi aħna napplikaw sanzjonijiet kontra ir-Russja minħabba l-annessjoni tal-Krimea. Però l-lin minn din l-istampa hemm ukoll il- persuni li jiexu fil-Krimea, partikolarment il-minoranzi tekniċi pal per eżempju Tatari. E, il-fuq minn 22.000 persuna kellhom jemigraw, jittilqu, jaħarbu minn min eh, djarhom. U din ir-realtà hija repetizzjoni ta' dak li ġara fl-44 taħt Stalin. Irridu ninkoraġixxu lit turkija sabiex tiddefendi lill eh, poplu tagħha Eh, palma qed tagħmel eh, rigward il-poplu li jinsab fis-Sirja, il-poplu Turkiku li jinsab fis-Sirja. Dan huwa kontra kull moralità. Grazzi għall-Onorevoli, issa l-Onorevoli Panzeri. Grazzi Sinjura President, din hija tini eh, darba dawn l-aħħar xhur illi qed nitkellmu dwar il-kwistjoni tat-tatari tal-Krimea. Dan biex nuru l-impenn tagħna bħala Parlament Ewropew rigward din il-minoranza etnika li sam il-bidu tal-problema eh, tal-bidu tal-problema tal-Krimea batew ħafna u li qed ikunu suġġetti għal diskriminazzjoni. Jina mħasseb ħafna wkoll rigward id-deċiżjoni li tieħdet f'Sinteropoli rigward il- fatt li it-Tatari tal-Krimea ġew meqjusa bħala grupp estremist. Dan ikompli jisħaq fuq l-oppressjoni li hemm fuq dan il-grupp fuq din il-minoranza etnika u jitlob ukoll li aħna nimpenju ruħna. Jiġifieri li nagħmlu l-miżuri li hemm bżonn li nieħdu biex inwaqfu din id-dispożizzjoni inwaqfu dawn l-azzjonijiet u niżguraw illi ma jkunx illi aħna natu bizet importanza politika lil din il-minoranza etnika li ġiġabat ħafna fil-passat. Grazzi, għal minuta l-Honorable Marsh Talkam. problemu krimskih Jina naħseb illi memx bżon nispiegaw dak li ġara li tatari tal-Krimea. Nafu xġara mir referendum fil-Krimea u kol u nafu kol rigward l-emigrazzjoni infurzata tat-tatari tal-Krimea. Madana kollu fil-Krimea reċentament eh, dawn l-avvenimenti qed jikomplu jerġgħu jissemmew, però mhux kulħadd kuntent b'dan eh, dawn l-avvenimenti. Ridu noqogħdu attenti li ma' soluzzjonijiet naċċettaw ukoll u barra minn hekk lejjum ta' informazzjoni mhux dejjem ikunu eh, ta' min joqgħod fuqhom, irridu noqogħdu attenti ta' l-eżempju, per eżempju, eh, għal eh, ċerta każijiet pa' l-eżempju ta' iraq Washington. Grazzi l-Onorevoli Plankovic għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Irrit nejt illi jena kontent ħafna dwar il illi li rnexxilna nilqu konsens fuq din il-rezoluzzjoni rigward it-tatari tal-Krimea. U Eh, din il-minoranza etnika illi baqat fidila ħafna lejn l-Ukrajina u iġildet l-annessjoni tal-Krimea ma' Russja. Irridu noqdu attenti għal dak li ġralhom dawn il-Meġlis u irridu eh, naraw x'nistgħu nagħmlu, naħnħossu li din ir resoluzzjoni tgħinhom għaliex taħdem kontra kwalsiasi tip ta' intimidazzjoni jew ksir rigward eh, fil-konfront tal-dawn it-tatari tal-Krimea. Rigward din il-parti ta' territorju ta' l-Krimea, eh, rridu naħdmu permezz tal-format tal eh, fsejn ta' Ginevra u aħna wkoll favur l-integrità ta' dawn it-Tatari fil-Krimea. Grazzi, issa għal minuta l-Onorevoli Austrefigius. Signora President, Sur Komissarju, fl-1978 il-Krimea uh, ġiet uh, ġiet okkupata mill-Russja sarista. Ħafna persuni sfaw vitmi u bladar. Fl-1944 240 elf persuna, iġveri il-minoranza kolla e, etnika ta' Tatari ġew deportati. ħafna nis mitu waqt il-vjaċ. L-lum fil-Krimea qed nerġgħu naraw mill-ġdid politika ta' tindif etniku. It-Tatari qed jiġu probiti milli jidħlu fil-peninsula tal-Krimea. Dan imur kontra kull liġi u diversi att attivisti ġew arrestati il-memx libertà tal-istampa u lan tal-autoritajiet huma illi it-tatari tal-Krimea mandomx jitħlu fil-pjanijiet li Putin għandu għal Krimea. Il- proibizzjoni tal-Meġlis tmur kontra diversi liġijiet internazzjonali. U mandiġ dubju illi dawk il-persuni li wassu għal din id-deċiżjoni fil-qrati irridu jiġu meqjusa bħala imħalfa eh, imħalfin illi wet u reat. Tafu illi il-Krimea hija parti mill-Ukrajina u memx Krimea mingħajr it-Tatari tal-Krimea. Grazzi sanaddu għal eh, gruppi politiċi u nibdew bil-Honorable Preda. Grazie ħafna, Signor President. Il-grupp tagħna diversi drabi tenna illi hemm bżonn li niddiskutu dan is-suġġett u jiena kuntent ħafna illi għattini darba f'dawn l-aħħar erba' xhur qed nerġgħu nittrattaw dan is-suġġett. Is-sitwazzjoni marret ħafna għallar sa minn frar li għadda u aħna konna xhieda ta' aġir eh, li wieħed jista' il-wieħed irrid jikkondannaħ kontra din il kontra dawn it-Tatari. E, Fil-Krimea li r-Russja annessat b'mod illegali ma' territorju tagħha. Jina nemmen illi huwa essenzjali li negozjati dwar il- e, ċerta azzjonijiet kontra r-Russja jridu jittieħdu sabiex il-Krimea terġa' tingħata minn ġdid lill-Ukrajna. Grazzi, għal minuta u nofs Honorable Howitt. Grazzi, Signora President. Deċiżjoni biex nissospendu din il- eh, deċiżjoni eh, hemm bżonn tittieħed biex aħna nevitaw il dawn it-Tatari ikomplu jiġu eh, oppressati. Dan huma każijiet li rrepetew ħafna li l-om fusom irriħom minn meta il-Krimea ġiet annessa mar russja Il-grupp tiegħi jixtieq jagħti jitfa' dawl fuq is-sitwazzjoni Eh, illi seħqat dwar anka li MPO. Aħna nemnu illi tatar iridu jiġu protetti skont id-dikjarazzjoni tal-ġnus maquda dwar il-minoranzi etniċi. Fissem il-Komitat tal-Affarijiet Barranin jina l-tqajt mal-mexxej Kuparov, u wieħed miżewġ mexxejja fil-fatt ta' din il-minoranza etnika. Aħna wednihom li mhux ħan insewhom u llum propja qed infakru lil kumplament tal-Ewropa fuq il-pjaga tagħhom. Grazzi, issa l-Onorevoli Demis Maker għal-minuta. Xini dar xini dar eh, eżis kollegi, id-dar tkun dejjem post sigur fejn dak li jkun jiex minar bizzata attakki. Sfortunatament attatari tal-Krimea il-djar tagħhom mumiex dan it-tip. Fil-fat dawn it-tatari batew ħafna fil-passat u ħadd ma stenna illi fis-seklu 21 membru li huwa ukoll membru permanenti tal-Kunsill tal-Kunsill ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda jikkommetti reat ta' dan it-tip qed nirreferi għar-Russja. Ehm, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, dawn it-tata riġew sforzati jitilqu mid-djar tagħhom, 20,000 kellhom jitilqu wkoll minn Sebastopol. Għawek qed nisqu fuq ir-responsabilità li għandu l-Kremlin, però nisqu wkoll fuq l-Istati membri biex inkomplu nitfgħu pressjoni huma u nifmu li l-persuni tal-Krimea jiddependu fuqna. Honorable Xhaka, grazzi ħafna. L-annessjoni illegali mir-Russa tal-Krimea u tfisser ksu ta' drittijiet tal-minoranzi, per eżempju ta' tartari, illi qed jiġu identifikati pala terroristi u għet jisparixxew, għet joqtluhom u għalhekk ħadd ma tagħmel xejn biex eh, iġib u dimiqrati in-nies qed jagħmlu dan it-tip ta' aggressjoni. Ir-restrizzjonijiet għall-aċċess għall ECD kif ukoll tal unjoni tal ġusma tal-Unjoni Ewropea huma sinjal ħażin kif ukoll il-ħakma li jem fuq il-drittijiet tal-kelma per eżempju u l-persekuzzjoni tal-minoranzi tal-tartari tal-Krimea illi jisom motivati bir-raġuni politika messa tintem kif ukoll nessoni tal-Krimea kollha kemmi is-Sinjur Schaffhauser issa. Eżis kollegi, mill-ġdid għanna konsens imma żbaljat. It-Tatari huma grupp etniku li jagħmel parti mill-popolazzjoni tal-Krimea u għandhom l-istatut eh, li huma ugwali bħal oħrajn iva ġew persekutati minn Stalin imma l-poplu ta' l-Ukrajina ġi persekutat. U għalhekk il-maġlis qed jgħidu illi it-Tatari għandhom iktar drittijiet fuq il-Krimeja mill-Gregi, mill-Armenjani, mill-Russi u l-minoranzi kollha hemm isterja kbira għax isomet jgħidu il l griegi kienu l-ewwel li waslu hemmhekk. Imma kontra dak li qal ir-rapport maċilisti qatt ma ġew rikonoxxuti mill-poter qabel ma wasal ir-Russja u fi tweċiba parlamentari l-14 ta' Marzu tal-2000 qal illi il-maġilisti issa huma biss organizzazzjoni terrorista u u ma għanda metaristi ta' Turkija f'pajjiżhom. Grazzi. Next speaker for one minute. Il-kellim li mis is-Sur Corbin Mike. Grazzi ħafna, President. Kontra għal kollegi jina mort fil-Krimea u tkellimt ma' xi me mit-Tartari tal-Krimea fit-triq. It-Tartari kienu favur il russi tajib wis u kienu daw zapontati ħafna għax ħasbu il situazzjoni se tmur għall-aħjar u minflok marret għall-lar. Fl-Ukrajina dejjem huma l-istess persuni li għandhom il-ħakma fidejhom u huma illi jibbenefikaw minn dak li jagħmlu. Għadin naraw xed jiġri bit-tatari tal-Krimea u l-Meċilisti li hija konsiderata bħala organizzazzjoni kriminali u nafu xed jiġri din ix-xitwa. Per eżempju ma kienx hemm dawl fil-Krimea u l-Meċilisti appoġġaw din is-sitwazzjoni iġifiri situazzjoni kienet komplessa għall-axar u naħseb l-Unjoni Ewropea għandna bżonn eliminawa grazzi. Dziękuję za słowo pani przewodnicząca. Damia panowie, w kwietniu 44. Grazie ħafna fil-1944 kien hemm id-deportazzjoni ta' 200,000 eh, tartari fl-Uzbekistan minnaħa ta' Stalin u l-biċċa kbira tagħhom mitu bħala konsekwenza diretta ta' din l-installazzjoni mill-ġdid. L-annessjoni illegali tar russa tal-Krima jagħmel mit-Tartari ċittadini tat-tieni klassi u poġġow eh, dan il-grupp bħala estremisti u terroristi għanna bżon naraw din l-annessjoni bħala attentat liħor illi eh, jamlu reinstallazzjoni f'postiħor eh, tal-prassi stalinjani fuq dawn dan il-grupp etniku jina se ne parteċipa f'kef il-ġimgħa id-dieħla u għattina anniversarju tal-ġenoċidju ta' Tartu se jkun onur tiegħi li nati l-sur ċubar tal-Menġelist President ir resoluzzjoni tal-Parlament Europol se nivotaw fuqha illum. Is-Sinjura Fotiga għal minuta. Grazzi ħafna, President. Il-Krimea hija l-qalba ta' Tartari tal-Krimea u ma ġildu kontra il-politika barbara tar-Russi u tal-politika ta' tindif etniku għaddejna minn Stalin u wissawa l-annessjoni tal-Krimea mill-Federazzjoni tal-Russja għad fadal eh, kazi ta' tindif etniku nis illi qed jisparixxu l-istess jod tal-minoranzi oħra imma tantija kbira din il-barbara barbarja kontra it-Tartari laqas bisem preċedent u il-president tagħhom qal illi għanna bżon nsaħħu sanzjonijiet kontra ir-Russja wara din l-aggressjoni li għavit mal-Ukrajina. Is-sur paet għal-minuta, grazzi ħafna President l-annessjoni russa tal-Krimea hija illegali u hemm bżonn tintemm. Il-Krimea għandha bżonn tmur lura fidejn l-Ukrajna, imma frattant ir-Russja obbligata illi tħares il-poplu tal-Krimea kontra kull tip ta' diskriminazzjoni u tħares id-drittijiet fondamentali tagħhom. Sfatatament l-oppost huwa minnu il-proibizzjoni tal-Mengelist u Eh, tal-proibizzjoni tal-membri tagħha ta' bżonn tintemm. Se niddiskutu waqt il- min se jiġi maħtur bħala kandidat għal premju Tsakarov u nissuġġerixxi illi nikkonsidraw Mustafa Ġemilef li huwa mexxej ta' Tartari tal-Krimea illi ma jistax jidħol fil-Krimea mħabba l-attività tiegħu biex jippromuvu drittijiet ta' Tartari fil-Krimea. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn twassal messaġġ ċari aħna ma nitollerawx l l-okkupazzjoni attwali tal-Krimea u il-repressjoni kontra dan il-grupp etniku. Grazzi ħafna is-sur Xogar għal-minuta. Grazzi ħafna se nitkellem bl-Ungeris. Il-proibizzjoni tal-meċelisti li huwa eh, l-entità rappresentativa ta' Tartari fil-Krimea turi mod emblematiku kif taħdem il-politika russa nitkellmu fuq il-fatt illi il-Ministeru ta' Ġustizza ġeċida illi jalaq dan l-Assemblea Pubblika u ek il-minoranza kollha ta' tartari eh, etikettawhom bħala estremisti u dan fis-sfond tal-mexxejja tar-Russja illi eh, talab għal drittijiet għal dawk li eh, Russi illi qegħdin fl-Ukrajini imma waħda ma tistax tkun ġebda l-oħra u għalhekk il-minoranzi illi ta' eh, dan juttu koll il-minoranzi fl-Unjoni Ewropea stess ma nistawx nħallu l-Istati membri biex jrabu l-istess loba biex komunità sħiħa tiġi etikettata palli kieku ma nix fiduċa eh, fuqa jew hija eh, terrorista jew estremista. U għalhekk dawn il-minoranzi pal entitajiet barranin miex aħbar tajba għax hemm biex sentiment ta' nuqqas ta' sfiduċa jkun hemm iktar animosita fis-soċjetà. Il-kellim li missu Signora Makovej, grazzi ħafna, President. It-tartari fil-Krimea mill proibizzjoni tal-2014 ġew etikettati falsament palli kieku huma jagħmlu parti minn organizzazzjoni estremista ħafna miż-żgħażagħ tartari eh, ġew maqtula, eh, sparixxew għaliex għax it-tartari l-unika minoranza fl-Unjoni fil-Krimea illi topponi b'mod organizzat il-Federazzjoni Russa u t-teddida u l-okkupazzjoni tar-Russa tal-Krimea. Jiena nappella lill-Unjoni Ewropea u l-Istat Membri biex jifrisaw l-assjal daw kollha li kontribuw għall-annessjoni tal-Krimea u nsaħħu l-azzjonijiet kontra l-Federazzjoni Russa tliet aspetti importanti hawnhekk għal minoranzi medda mill-estinzjoni l-Ukrajina Eh, telfet iktar minn 15 biljun euro mħabba l-annezzjoni tal-Krimea u s-sigurtà tal-Ewropa hija wkoll medda għax ir-Russa timmilitarizza il-peninsula tal-Krimea fejn hemm l-iktar eh, tamir modern għad-difiża u dan fil-livell eh, fil-parti nofsinhar tan-NATO. Issa għandi biss opportunità għal żewġ messaġġi pala kaċ zijaj għax għanna ħafna domin il-ħinet jafas ħafna il-senjura Xrodova għal-minuta. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi, jina favur dan il-rapport illi bitċar jiddeskrivi situazzjoni fil-Krimea pala annessjoni minn naħa tar-Russja u ksur ta' dittijiet tal-bniedem u tal-liċi internazzjonali. Il-rapport jitkellem fuq eżempji ċari ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u din il-proibizjoni fuq l-Assemblea Kostitutiva ta' Tartari il-Meġilisti ila għaddejja u kienem din il-proibizjoni minħabba l-ġi eh, allegat li kienem sabotaċċu Western Europol jitlaqa l-appoċ għal din l-Assemblea Kostitutiva u li jkun hemm mill-ġdid l-espressjoni tal-kelma. Importanti li monitoraw is-sitwazzjoni permezz tal-NGOs u il-gruppi ta' drittijiet tal-bnemina eh, organ eh, intqajt ma' dawn ir-rappresentanti ma' ġurnalisti kellhom jaħarbu mill-krimeja mħabba illi tkellmu u kidbu u għalhekk jiena favu ta' dan ir-rapport għax huwa sewwa illi l-Parlament Ewropew iwassal leħnu ukoll госпожо President, id-dibattitu fuq it-tatarri huwa f'waqtu. Ir-riżoluzzjoni qed tippreżenta din id-diskriminazzjoni li sir kontra dawn it-tatarri. L-awtoritajiet hemmhekk qegħdin jimponu ċertu miżuri ta' repressjoni, in-nies ma jistgħux jivvjaġġaw. Il-Ministeru tal-Ġustizzja għamel projbizzjoni fuq il meċliza l-entità rappresentativa li xġew seħa bħala estremisti u l-mexxejja tal-komunità Mustafa Ġnilev eh, u oħrajn għadhom eżiljati u ma jistgħux jitlu fi din il-peninsula. U dawn l-avvenimenti waslu għal ħafna nqas ta' sodisfazzjon mill-awtoritajiet. Il-komunità internazzjonali għandha tirreaġixxi għax jekk li ħankunu sempliċiment naraw xiet jiġri eh, għal dawk li huma id-drittijiet tal-bniedem fir-reġjun. Għalhekk il-pajjiżi kollha fil-peninsula Krimi tal-Krimea għandhom waqfu ir-repressjoni kollha li qed issir hemmhekk. Għaliex u il-kellim jiġi interrott. Mela, il-Kummissarju Jorova Membri onorevoli tal-Parlament f'Marzu sentej wara l-annessazzjoni illegali tal-Peninsula tal-Krimea minnaħa tal-Federazzjoni Russa, l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri reġaw tennew it-ħasib tagħhom minħabba il-fat li s-situazzjoni ta' dritti tal-bniedem fil-Peninsula tal-Krimet murallar. allar Dan jinkludi il-negazzjoni tal-libertà tal-espressjoni, tal-libertà ta' assemblea paċifika, l-libertà tal-reliġjon u twemmin u il-persekuzzjoni ta' persuni li huma parti minn minoranza, mod partikolari tartari krimej. Il-Viċi President rappresentanta Olja Mogherini diskutit dawn il-kwistjonijiet in-nifisa waqt l-aħħar żjara tagħha fi Kiev f'Novembru tal-2015. Id-deċiżjoni fuq fit-26 ta' April minn dik li msejħa Orti Suprema tal-Krimea biex tipprojbixxi l-attivitajiet li hija e, ta' din l-assoċjazzjoni li tigverna ħanfisa ifisser attakk gravi fuq id-drittijiet tal-tartari tal-Krimea kollha kemm huma. Minn barra dan, hemm deterjorament serju fil-situazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-peninsula tal-Krimea. Min meta ġi kien hemm l-annessazzjoni illegali mill-Federazzjoni Russa fl-2014. Sinjora President, membri onorevoli, nixtieq intenni għal darboħra is-sejħa l-ila dejja tal-Unjoni Ewropea ta' Eh, aċċess ħieles u sħiħ ta' atturi tal-ġittijiet tal-mieden fi zona kollha tal ukrajina inkluż fil-Krimea Sebastopol. Fid-dawl ta' l-żviluppi reċenti din assolutament hija vitali. Then one week, 18th of May, will mark the anniversary. Finqas minn ġimgħa ħajkonna l-anniversarju ta' deportazzjoni ta' tartari tal-Krimea fl-1944. Is-sena li għaddiet il-komunità ta' tartari ma kellix il-permess li kollha avvenimenti paċifiċi fil-peninsula biex tikkommemora din it-traġedja. U din l-okkazjoni hija tifkira għalina l-koll li il-poplu ta' Krimea, ta' Tartari tal-Krimea, batew ħafna fl-istorja tagħhom u il-persekuzzjoni tagħhom ċittieqa fissa. Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi ħafna, Kummissjoni.